Kont eh, suffrage universal U artiklu 4 paragrafu 1 u 4 ta' regolament tal parlament sar jihdu azzjon, sar jiġu affett, jihdu effett. Issa skont ir-reglu tal proċedura sa' kem il-mandat tagħhom tiġi verifikatu ma kienx hemm l